ħsibt li il-kollega tijak ħaseb illi minħabba li dan huwa l-istess minħabba li għaw komissarju differenti eh, forsi ħasbu li diskors tijaj mux ħajiddaħħal għax forsi tkellim taħt punt ieħor. Il-President jisqed jitkellem jtinkwetax il-punt tijak kan u ħanġi reġistrat fuq dal-punt. Ma maħdim ċal xejn, Sinjura Bazescu. Grazzi. La, la próxima sesión tendrá lugar mañana, jueves 16. Mena nkomplu għada, ħamis 6 ta' Mejju, mid-disa sassija, u l-minuti ħajġu publikati u edu fuq il-webpage tal-Parlament naġġorna s-seduta il-lejli tajab il kolħat